Importanti li konna standard zolja tal-drittijiet tal-passiġġiera u sigurtà tat-toro. Grazzi ħafna. Grazzi, Sir Kommissarju. Tajjeb. Dan id-dibattitu inala hawnhekk la votazzjoni l-erba fil-daxinofs. Nadu għal-rapport ta' Sur Zibel. Għalix taqsam mal-politika tal-ilma. Nisimaw Missur Zeber. <clears throat> Grazzi ħafna, Signora President. Kommissarju, kollegi. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-li enuni f'dan ir rapport u anke f'din id-direttiva għaliex kellna kena kooperazzjoni tajba ħafna. Ħdimna tajjeb ukoll mal-Kunsillu ma' Kummissjoni. Għalek, ejjan tamaw li konna konklużjoni ta' malajru, konna l-appoċ ta' kullħat. Din il-politika dwar l-ilma hija xaġa ta' medda twila ta' żmien, xaġa li ċ-ċittadini tagħna għandu jkollhom aċċess għal ilma aktar nadif kull qasam. L-ilma jagħti l-ħajja lil kull speċi fid-dinja, għalhekk għandu sinifikat kbir. Nfakkarkom li fis-sena 2000 ħaresna lejn il-qafas tal-WFD. Kien hemm tliet punti kbar, Ħarisna lejn loqsma kollha fejn jidħol l-ilma u anka qed inħarsu anka eh, mod transkonfinali u li xmajjar fl-Ewropa u sal-2030 ikolna kondizjonijiet ekoloġiċi għal postiet fena l ma'ħelu. Din hija direttiva li ħadd kompli fuq dak il-qaffas ta' direttiva li kellna. Biex bekk ikollna eh, nilħu sustanzi ta' priorità. Iżda skont l-istudji jider illi jatfadlinna ħafna x'naqtfu biex nilħu dawn l-standards. Speċjalment fuq l-ilma tal-wiċ. Dawn l-standards ta' kwalità li qed nitkellmu fi direttiva qed nitkellmu fuq 15 sustanza ġida. Mill-direttiva ta' qabel tal-2003 kena 33 sustanza ta' priorità fil-fatt. Issa, imxejna pass il-qoddim zidna 15 sustanza oħra. Dawn ġew definiti bi proċess eh, twil ma li stakeholders tagħna. Hemm seba' sustanzi fejn il-kondizzjonijiet tagħhom kellhom jiġu reveduti. Punt importanti huwa il bajawta Irridu nkunu ċerti li mhux biss nagħtu nservu li ċittadini tagħna manka nieħdu passi biex inħarsu lejn l-effett tas sustanzi tal-kimiċi fuq l-ambjent. Dan il pakketti li għadna aħna qed nitkellmu f'dawn il-punti qed inħarsu lejn il-sustanzi li għandhom bżonn ta' osservazzjoni aktar qawwija Bekk ninkun forsi nistgħu nkwalifikawhom bħala perikolużi u anka ikonna settiħor li ma jkunux eh, daqshekk perikolużi. Kull sena nkunu nistgħu nżidu eh, sustanza oħra. Kif edna? Imxejna il-qoddim ħafna kellna tibi differenti ta' ormoni u koll Dan kollha tniżlu fil-lista u ħajmorru għall osservazzjoni speċjali. L-ixmajjar u l-lagitana edin jiġu mnitsa bil-sustanzi mill-bidja u għanna stadju li mis għal 2021 u l-2027 U anka rridu nkomplu nitkellmu mal-Parlament għaliex aktar kimiċi ħajġu approvati taħt dirattivi ġodda dan u wkoll irridu nħarsu minna ħata tal-effett li ħajkollon fuq l-ilma. Ġifiri, dan huwa l-pakkett tagħna u nittama l-istati membri kun jistgħu daħlhom fil-ħin tajjeb naddus tal-kummissarju. Issur, il-kummissarju Potoċnik. Membri onorevoli, nixtieq nirringrazzja u nagura lil rapporter għaliex għamil ħidma tas-sew tajba fuq din il-proposta. Nixtieq anka nirringrazzja lil kumitat Envi tal-approċ illi għajmu ma grazzja ħafna tal-approċ. Ta'kom aħna se nżommu ħafna mill-proposti u l-anijiet fit-test kompromess. Wara ħafna negozjati. Dan kollha kienu ta' sfida. Il-Kommissjoni taħseb li din il-proposta hija ħaġa importanti għal tliet raġunijiet. L-ewwel ħaġa kien hemm bżonn ta' aġġornament tal-sustanzi li qegħdin iniġsu. Speċjalment dawn is-sustanzi li qed nitkellmu taħt il-direttiva għafas tal-ilma. Għanna ħafna kimiċi, anka dawk li ġen identifikati mill-parlament, Kemm meta ġiet adottata direttiva fl-2008. Irid ikun hemm monitoraġġ fl-istati membri kollha fuq dawn is-sostanzi. Dan din hija ġaġa importanti għaliex dawn il-kimiċi jistgħu jkunu tossiċi u jistgħu ikollhom effetti peġorattivi. Irdu niżlu dawn il-livelli fuq livell sikur. Id-direttiva taħseb ukoll illi irtu kunem bilanċ għal dawn eh, daw kollha li qegħdin inissu fl-Unjoni Ewropea. It-tieni punt. Il-proposta qed u ukoll l dispożizzjonijiet biex nagħtu l-informazzjoni fuq eh, l-istatus tal-ilma. Il-pubbliku jkun jistgħu jifmu b'mod aktar ċar kif jaħdmu il-Kumitat tal-Ambjent edin anka joffru dan kollu um, dispożizzjoni digitali. Jien nħarsu koll in sustanzi ta' priorità fil-ġejjini. Dan il-mekkanizmu eh, ħajwasal li sati membri biex ikun jista' jom biex ħarsu lejn il-, il kemm dawn is-sostanzi jistgħu jkunu ta' periklu għall-ambjent. Bek din dawn is-pożizzjonijiet żgur ħanimxu l qoddim bis-sustanzi farmaceutiċi li qed insemmu li qed inniżlu fil-lista se jimxu għall-ewwel watch list. Nistgħu nifmu il-periklu li hemm minn dawn it-tles sustanzi u tajjeb li nħarsu nħalluhom fil-watch list biex hekk aħna nkunu nistgħu indirizzaw dawn ir-riski. Sfortunatament, l-evidenza xjentifika li għandna dawn is-sustanzi mhux se jkunu fuq il-lista b'mod dirett. Irrid ikollna l-approċċ kif suppost Dawn il-kimiċi, farmaceutiċi u koll, sen komplu niddiskutuhom fil-parlament. Kienem ħidma kbira wara din il-proposta. Ħarisna lejn l-evalwazzjoni tal-impatt, kienem ħafna riċerka minnħa tal-Istati membri, il-Kommissjoni u l-stakeholders, kif ukoll il-Kumitat Xjentifiku dan kollha taw l-input tagħhom. L-evidenza xjentifika fuq dawn is-sustanzi tiġġustifika li nimxu ma' dawn ma' din il-proposta fuq manka meda qasira ta' żmien. Ma rridx ikollna skużi biex ma nindirizzawx dawn ir-riski. Irridu naqsu id-dewmin u aħna naċċettaw il-ftehim ta' kompromess Dan kollu, il-Kummissjoni lesta li taħdem ma l-Istati membri biex ikun implementazzjoni effettiva ta' din il-proposta. L-istrateġija għal WFD hija qed teżisti għalhekk. Importanti li jkun hemm ix-xogħol illi huwa meħtieġ u daħ jkun inkluż fil-programm bejn l-2013 u l-2015. Jena konvint illi din id-direttiva ħadd kontribwixxi biex nintejbu il-kwalità tal-ilma u anka jkollna impatt tajjeb fuq is-saħħa tal-nies tal ċittadini tagħna. Tajjeb rħarsu lejn il-proposta tal-ewwel qarim fil- Kummissjoni kellha tagħmel dikjarazzjonijiet biex ikun hemm eh, programmi ta' miżuri biex inħarsu lejn eh, dawn is-sustanzi farmaceutiċi u riski tagħhom. Nimxu anka dispożizzjonijiet fejn ikollna lini gwida, l gwidi li mhumiex eh, vinkolanti u anka l-odazzjoni tal-att implementattivi. Aħna nixtiequ anka neħdu nota tagħhom dawn fi minuti tal-plenarja. Dawn in-negozjati kienu eh, pass il-qoddim anka fil-test li ġi kompromess. Grazzi ħafna il-rapporter u anka l-membri. Grazzi. Grazzi Kummissarju Potocznik. Fisem il-gruppi politiċi nibdew bil-Sinjura Krista Klas fisem l-IPP għal żewġ minuti. Grazzi President, Kommissarju Potocznik, onorevoli membri. Naturalment aħna kollha sensittivi għal din il-problema tal-ilma mish eh, il-flus l-euro illi eh, wasal eh, għal biex namlu skoperti imma l-ilma ċittadini Europei għandhom bżon tal-ilma nadif u fl-Europa kollha. Aħna preżentajna l-akwa taħt osservazzjoni f'ħafna regolamenti, f'ħafna direttivi u regolamenti u nafu li ek namlu prevenzjoni komuni nistgħu nevitaw li kun hawn tniġġis u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 kull tneġis fil-ilma eh, eh, ma tistax wieħed tnatfu malajr. Aħna nitkellmu fuq dawn is-sustenzi ta' priorità fl-ilma u rnexxilna nilħu kompromess tajjeb, nirringrazzja lill-rapporter illi mexxa n negozjati eh, tajjeb ħafna, b'mod tajjeb ħafna. Il-metodi ġodda ta' analiżi jitolbu li jkun hemm dejjem aġġustament, hemm dejjem tħassib illi ġej minn bidliet imħabba eh, eh, bidliet fil-bniedem u fil-ambjent. Eh, din il-lista ta' sustanzi ta' priorità fl-ilma, e sustanzi perikolużi ta' priorità din ikkontrollawhom u anki il-prodotti farmaceutiċi edin f'din il-lista ta' kontroll. Aħna da darba nkunu ġbarna iktar dejta, nkunu nistgħu nanalizzawhom u din il-lista ta' dawn il-sustanzi għanda anki lista għanna nibqaw niverifikawa għax eh, eh, iridu jew inżidu jew inneħħu sustanzi skont ir-riżultati li nirċevu għax hekk biss nistgħu napplikaw aħna r-riżultati eh, tal-monitoraġġ. Il-kompromess huwa pass tajjeb il-qudiem biex għax jiggarantixxu u anki għas-saħħa tagħna. Grazzi. Is-Sinjura Grazzi, signora Klas. Issa fissem, eh, eh, Isur Arseni sal zewċ minuti. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Aħna tlabna illi ikunu fuq l-lista jkun hemm anki sustanzi farmaceutiċi biex bekk il-ċittadini ikunu ikollhom informazzjoni fuq il-konċentrazzjoni tal-farmaceutiċi fl-ilma. U eh, diskutejna din il-kwistjoni u tlabna Eh, eh, eh, li timbidel il-proċeduri li bihom dawn sustanzi ikunu jistaw jiġu miżjuda fuq il-lista u il-kriterju għandu jkun dak tal-ambjent għax ħafna minn dawn sustanzi jistaw jkunu ta' perikolu. U jaħasra illi aħna maħniex edin noħdu għadin l-opportunità biex nitrattaw il-kwistjoni tal-timetable illi eh, l-iskadenza hija tal-2027 għax ħafna nies bħallum huma inkwetati fuq l-ilma fl-Ewropa. Battilkom itra mill-trade union ta' trasporti pubbliċi u tlabkom l-appoċ ta'kom eh, fil-sforzi għal eh, privatizzazzjoni tal-kumpanija tal-ilma Selonika. Eh, park naturali fil-zona Europa 2000 u f'din iż zona kien hemm tentativi biex jagħmlu devjazzjoni ta' xmara biex tiġi użata għal produzzjoni tal-elettriċità. Din hija ħaġa verament ħasra. Ma nistawx aħna eh, irdu id żoni eh, naturali tagħna. Il-Signora eh, Gerling. L-ilma ta' kwalità hija priorità l kulħadd, però rridu nkunu realistiċi fuq il-kisba li nistgħu nagħmlu anki fuq il-kalendarju. Jiena dejjem kont kontra li il-Komissjoni tinkluda dawn it-tlet sostanzi farmaceutiċi fil-lista tagħha. Imħabba l-ispejjeż eh, ta' eh, ta', biex jitneħew 35 miljun ta' euro eh, fil renju Unit biss u jiena ma naqbilx mal-Kummissarju meta jgħid illi hemm evidenza eh, inkontrovertibbli xjentifika. Kieku kien hekk kieku qed nivutaw fuqha, ma naħsibx li kienet inkontrovertibli. di. Jiena Eh, eh il fatt li anki l-ilma eh, et eh, u miktar fil-djar hija insostenibli. Eh, Jiena kontenta nara li fuq dawn il-kwistjoni importanti il-ħakna kompromessi fi trialogu u anki fuq il-kalendarji tal-implementazzjoni u anki fuq il-watch list. Tal-dastant jena kontenta u nista nivota favur tal-rapport. Anki il-grupp tiegħi se jivota favur. Grazie.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 Il-tneġis fl-ilma hija teddida kbira għall-ambjent fl-ilma għax il-kwalità u l-kwantità tal-ilma qed jiġi minatu waħda mitħassib eh, importanti tal-ambjent il-direttiva tal-ilma eh, tat il-mira biex ikollna status ambientali tajjeb eh, kemm fi sostanzi kimiki kif ukoll fil-ambjent sal-2030 u anki l-istrateġija biex niġġuldu kontrat t Ir-reviżjoni ta' din il-lista ta' sustanzi ta' priorità permettit illi nidentifikaw sustanzi ġodda illi huma ta' riskju għal ħajja akwatika il ftehim illi intlaħa ma jinkludix sustanzi farmaceutiċi eh, fil-lista ta' sustanzi eh, ta' priorità, imma fil-lista ta' watch list. U importanti li nikkontrollawhom dawn is-sustanzi farmaceutiċi fl-ilma għax huma perikolużi ħafna għas-saħħa tal-bniedem. U jiena naħseb illi hemm bżonn niżguraw kontroll xiera tal-effetti ta' dawn is-sustanzi. Aħna hawnhekk edin nikonsideraw sinerġiji ma' leġislazzjoni toħrajn, per eżempju r-riċ u anki dik fuq il-pesticidi. E, Dawnu ma' xoħut mill-effetti ta' din leġislazzjoni. Issa għaddu għal catch the eye. Għandi żewġ tal-bit, għanna l-ewwel is-sur tabaġi. Grazie. Sur Potocznik, surs Debri e prepara rapport importanti ħafna fuq l-ilma. U importanti illi l-Ungerija ikolla regolament fuq livell tal-komunità għax il xmajar kolla tal-Ungerija ġejjin minn barra l-Ungerija. U għal daqstant għandna bżon ta' uh, Ungeris biex t-proteġina. Fl-2000 aħna kellna uh, eh, uh, eh, l incident uh, fl-xmara tissa' u kien importanti ħafna li ntejbu l-kwalità tal-ilma, tejjibna dan il-fattur meta talna fl-Unjoni Ewropea, però għatem ħafna pajizi fil- nofsenar tal-Ungerija fejn livelli ta' nitriti huma għalin olja ħafna. Imħabba fek u importanti ħafna illi dan id-dossier jiġi u Eh, eh, jiproteġġa jiġi approvatu jiproteġġi l-saħħa ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. President, l-ilma hija beni pubbliku u il-protezzjoni tal-ilma ah, jitlob kriteri li għandhom jiġu segwiti biex nizguraw il-saħħa pubblika u l-saħħa tal-ambjenti ma titlob ukoll is-servizzi pubbliċi tal-ilma għal riċerka u għall iżvilupp staff specializzat, esperti, għanna bżon ta' miżuri biex niproteġġu l-ilma bħala beni pubbliku, strategiku. U għanna dan għanna bżonnu unħabba partikolarment il-fatti li dan huwa perikolat f'ħafna pajizi, specialment fil-Portugal. Hemm interferenza kostanti mill-Kummissjoni Ewropea illi qed timponi il-priotorizzazzjoni ta' servizzi tal-ilma Dawn huma miżuri li qegħdin idajfu l-effettività tas-sistemi ta' monitoraġġ tagħna biex niddefendu nipproteġġu l-kwalità tal-ilma. U jiena inħoss li dawn nazzjonijiet huma kontradittori. Anki fil-klim li qed naraw biex noġġustifikaw din il-leġiżlazzjoni. Il-Komissarju Potocznik. Grazie Presidente. ma għalx kif kif, kif għal sur Siber ma kienux faċli dawn il-negozjati. Pratikament kienem 10 gruppi ta' ħidma tal-Kunsill, tlet trialogi, eh, tnejn tekniċi biex jilħu l-ewwel qari, l-ewwel ftejn fl-ewwel qari. Għal daqstant għamilna verament biċċa xogħol ta' ħidma tajba biex dan ikun possibbli u mingħajr il-għajnuna tal-Parlament fuq il-watch list u l-istrateġija tal-farmaceutiċi eh, ma din il-liġi ma kienieċ kun tajba daqs kemmin. Fuq il-kwestjoni tal-espejjes, tal-ispiża li ġedikum eh, kommentata, aħna dejjem namlu evalwazzjoni tal-impatt meta noħorġu bliġi ġdida naturalment xejn huwa b'xej, però irridu nejjem nitolbu żewġ eh, naħat tal-kwistjoni. l għonet net irridu naraw kemm se jtqumilna biex nissibu rimedi u anki kemm se u minna jekk ma nsibux rimedi, jekk ma nagħmlux rimedi. U nista' ngħidilkom illi meta nagħmlu revizjoni eh, fil-15 snin oħra, nista' niggarantilkom li l-evalwazzjoni ta' impatti jista' juri illi l-ispiża għal rimedi hija daqxajn iktar olja, għal daqstan se jkonna iktar argumenti biex ma nadduttawx dan tip ta' soluzzjoni, għal daqstan jgħamil sens li aħna dejjem qablu l-ispejjeż u l-benefiċċji u kull darba li namluħ dan insibu bilanċ għax aħna perfettament nifmu li dan għandu jkun b'mod illi qed itejjeb is-saħħa tal-bnedmin u tal-ambjent u li għandu jkun effiċjenti naħa tal-ispejż tal-ispiża. Aħna nħossu fuq xjenza nħossu li l-proposti kollha huma bażati fuq xjenza ħna rajnija kollha l-lista eh, l-lista kienet verament twila tal-proposti u naturalment xienza dejjem tavanza kull evidenza ġdida u data ġdida li eh, eh, toħroġ fil-futur aħna se nikkonsidrawha kemm il-partit interessati kif ukoll mill-settur eh, eh, tan-negozji u anki mill-università għax aħna nħossu li din hija kwistjoni eh, serja, gravi u ma tistax issir b'mod differenti. Allura għalissa u importanti ħafna illi il-proposta tiġi implementata biex naħdmu flimkien ma l-istati membri mill-aktar qrib possibbli u dan huwa eżattament dak li tixtieq tagħmel dak li għandha intenzjoni tagħmel il-Kummissjoni u jiena nixtieq nirringrazzjakom il-koll tal-li tajtu il-appoġġ għal proposta e, illi ippreżenta il-rapporter. Grazzi Komissarju. U jista ngħaddu għal-rapporter e, Richard Zeber. Grazzi, Signora President. Kif diġaqat? Jina naħseb illi pratikament ki il-suċess kien grazzi għal kif aħna ħdimna fl-imkien u l-komissarju tkellem fuq l-implementazzjoni, naturalment dina taħdem biss jekk l-implementazzjoni tkun effettiva. naturalment hemm ħafna spejjeż, jekk inħarsu lejn l-ispejjeż biss, Ejja, nħarsu anki lejn il-vantaġġi, lejn il-kwistjonijiet tal-saħħa, iktar ma jkunu eh, in l-ilma, l-ilmijiet disponibli għal eh, bnedmin, e, e, e, sistema se jbenefika l-kulħadd. U bla dubju, ħafna minn dawn l-ispejjeż jistgħu jintrefaw mill fuq il-livell lokali, sa fuq is-sustanzi farmaceutiċi inħoss li huwa dan huwa pass importanti ħafna il qudiem e, eh, fi direzzjoni tajba u issa hemm bżonn niġbru iktar dejta. Mhix kwistjoni eh, sempliċement eh, imħabba l-politika tal-ilma sen, sen iprojbixu ċerti sustanzi l-autoritajiet tal-istati membri u l-autoritajiet reġjonali se jerfaw responsabilitajiet tagħhom biex jiżguraw illi dawn is-sustanzi eh, farmaceutiċi ma jkunux preżenti fl-ilma. Eh, aħna qed nitkellmu fuq dawn il-mediċini għal bnedmin u anki għal eh, skopijiet veterinari. Jiena kelli mistoqsija għal kommissarju Potecnik kien nittama li il-Kummissjoni u l-kolleġġ kollu jimxu skont il-proposta ta' Barnier eh, biex din il-parti titneħħa mid-direttiva għax eh, eh, l-ilma hija beni speċjali marbuta ma' ħafna emozjonijiet u politikament dina hija importanti li neħwa din il-parti mid-direttiva m'għandix forsi tkun a parti però meta wieħed is is-sitwazzjoni attwali eh, aħjar inħalluha barra u nittama illi intkom issegwu il-parir eh, tiegħi. Grazzi. Eh, Sinjuri, il-dibattitu nal-uħaw u il-votazzjoni sirada fl-ofsinar. Issa, il-punt li mis fuq l-agenda